Signuri l-odwa tajba. Is-sessjoni ta' dal-odwa hija miftuħa u l-ewwel punt fl-aġenda tal-lum għax-xogħol ta' dal-odu huwa stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni rigward il-preparazzjoni għall kunsill Ewropew bejn il-29 u 30